jiena ħerqana ħafna eh, għal rezoluzzjoni li ħatiġi adottata fil-Parlament fuq din il-kwestjoni. Grazzi ħafna tal-kommenti tiegħek. Għalaqna debattitu u ħanifutaw fuq dan ir rapport il-ġimgħa f'nofsinhar, sinjuri. Issa ha, nitkellmu dwar il-punt il missa niddiskutu il-punt li jmiss li huwa marbut ma' situazzjoni fis-Sirja. Nixtieq ngħaddi il-mikrofon għal darboħra li rappresentanta għolli tal-Unjoni pe lil baronessa Ashton. President, eh, grazie ħafna. Onorevoli membri, aħna. Eh, mm, eh, xukjati bil-situazzjoni tal-violenza li teżisti fil-Sirja reġim bombardja li bliet arma ta' takassa l-nis ċivili u anka minar ma takassa it-tfal. Aħna nixtiequ li tispiċċa l-violenza u l-qtil u kulħadd huwa imħasseb eh, dwar il-militarizzazzjoni u l-eskalazzjoni tal-konflitt f'dan ir-reġjun, iż-żieda fil-violenza li waslet għal eh, waqfin mill-isparar f'April waslet għal ħafna rapporti eh, dwar til fil-bliet ta' Mawdera. Il-vjolenza sa naqset imma miex bizzejiet għal darboħra jiena eh, nisħa dwar eh, l-importanza tal-wafqin mill-vjolenza u l-pjanta kofjanan jiġi implementat mod sħiħa. Il-situazzjoni hija waħda fraġili u mish stabli u l-violenza li jem fom suħana u faleppo ifakruna eh, fis situazzjoni traġika. Il- eh, Kunsill ta' sigurta tal-ġnus ma'uta adotta b'stqarija b'not eh, b'vot unanimu s-sibt li għadġa, s-sibt li għadda biex tiqaf din il-violenza Sviluppi importanti għall-implementazzjoni eh, tal-pjan ta' eh, b'sitt punti ta' kofi għannan. Flimkien ma' rappresentanti tal-Unjoni Ewropea u l-UNSC li jiena natijom tributi għaj. Eh, nixtieq ngħid li aħna din nkomplu bl-isforzi tagħna biex nassikuraw li isir xorem. Kiena kelli u koll eh, involviment ma' ċina ma' Russja biex insib l poċtaħom f'dan il-rigward. Il-rizoluzzjoni tal-UNSC hija fl ħar net sejħa mill-komunità internazzjonali għal-reġim Sirjan ħani kwota l-implementazzjoni immedjata komprensiva urġenti mill-gvern Sirjan tal-elementi kollha tal-sitt uh, punti li hemm fil-proposti tal-envoj u b'moti din mhijiex għażla ġviri m'hemmx eh, għażla għal dawn il-punt il-gvern irid jimplementa kollox irid jirtira t truppi u l-armi għandu eh, għandhom jiġu rispettati id-dimostrazzjonijiet u libertà għall-assoċjazzjoni u rridu nassikuraw il-rispett u l-assistenza umanitarja. Huwa biss eh, jekk tiqa fil-violenza illi kofjana nikun ikun jista' jiżviluppa il-tranzizzjoni jgħin biex tiġi żviluppa ta' tranzizzjoni għal ehm, paċi fis-Sirja Kulħadd irid jikkonforma mal-pjan ta' Kofi Annan imma minħabba r-rekord li għandu l-gvern eh, fil-ksur tal-wedit tiegħu ehm, għad xorta hemm ta' sip eh, aħna għadin nisajħu l-azzjoni unanima u għinna nsejħula mill-bidunet tal-krizi u importanti ħafna biex il-membri tal-Kunsil ta' Sigurta tal-ġnus ma' jibqaw jappoġġaw il-Kofi Annan fl-sforzi tiegħu biex jassikuraw illi l-missjoni ta' osservazzjoni e, is-seħħa il-Ċina u r-Russja u korridu jagħtu l-wol tagħhom jużaw l-influenza tagħhom biex jassikuraw li r-riżoluzzjoni tal-UNSC tkun implementata b'mod sieħina wkoll f'ħafna okkażjonijiet eh, tajt l-appoġġ tiegħi għall-envoj tagħna nwetlu u l-tlilu l-Segretarju Ġenerali Ban Ki-moon li l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri huma lest li jagħtu kwalinkwa appoġġ għal din il-missjoni ta' osservazzjoni u fil-kooperazzjoni tagħna mal-lega tal-pajjiżi Arab aħna bnejna l-komunikazzjoni u rinejnu bit-taħriġ fir rigward ta' situazzjoniet ta' kriżi laqajt il-pjattaforma l-ġimma l-oħra eh, li hija marbuta ma' dawn is-servizzi rilevanti u qegħdin niġbru l-istrumenti kollha li għandna u qegħdin naħdmu ma' eh, nikkoordinaw ma' eh, l-Onorevoli Georgiva biex nippruvaw nilħu il-ġirien kollha ta' Sirja fosthom l-ambasċaturi fi Bruxelles u anke l-awtoritajiet fil-post. U qed naħdmu mal-Istati Membri biex nippruvaw nassikuraw risposta tal-Unjoni Ewropea koordinata. Aħna sospendejna kwalunk kooperazzjoni bilaterali ma' Sirja u l-IIB li aħna nadmu mill-rib miegħu sospenda il-self tiegħu anke l-assistenza teknika li Sirja minkejja dan kollu aħna xorta waħda qed nagħtu lajnuna għall popolazzjoni ta' Sirja l-istudenti għal eh, eh, għal min jiġilet għal drittijiet tal-bniedem edin eh, napoġġaw l-isforzi biex ikunem il-ken, il-forniment mediku li kellu kwalinkwa ħaġa oħra li hija meħtieġa. Tajna wkoll 29 miljun euro eh, fajnuna eh, umanitarja lis sirja u l pajjiżi ġirien. l pajjiżi ġirin u hija wkoll essenzjali. Nina diskutejt din kwissjoni fit-Turkija mal-Ministru Barrani Devotugulu il il-situazzjoni fil-konfini ma' Turkija hija waħda kritika u r-risposta ta' Torka kienet waħda ċellenti u veloċi u issa 25.000 refugġjat fit territorju tagħhom jiena tajt l-assistenza tiegħi l onorevoli da Voroglu u ħanibqa' f'kuntatt mill-qrib miegħu u uh, l-istess servizzi tiegħi. Qed naħdmu wkoll mal-Ġordan u mal-Lebanon lest li nużaw l-istrumenti tagħna biex eh, nilqgħu it-talbiet tagħhom jiena qed eh, niddiskuti wkoll id-dettalji ta' dan l-appoġġ mal-Ministru ta' Farid Barina Sergio Deh. Huwa importanti li nibqgħu naħdmu mod veloċi, eh, nibqgħu nikkomunikaw mal-Ministri ħafna mill-popolazzjonijiet bla dar fil-pajjiżi ġirien mhux qegħdin jgħixu f'kampijiet imma mal-familji u għalhekk li aħna qegħdin nħarsu lejn aktar appoġġ appoġġ wiesa anke assistenta għal familji familji li qegħdin jgħinu għar-reġuni u l-popolazzjoni li hija affettwata minn dan il-fluss eh, ta' ċittadini Sirjan, eh, speċjalment fl-oqsma tas-saħħa u l-edukazzjoni qegħdin nagħmlu dan mal-Kummissarju Fule u Qed eh, niproponi miżura speċjali ta' 23 miljun euro għal fondi biex aħna kun sewnu appoġġjaw is-soċjetà ċivili Sirjana u refuġjati u l-popolazzjonijiet affettwati fil-pajjiżi ġirien barra minn din l-assistenza aħna les li nkomplu illi nimponu sanzjonijiet u miżuri ta' ristrizzjoni sakemm tibqa' din ir-repressjoni l-aħħar round ta' sanzjonijiet ġie approvata fil-Kunsil tal-Affarijiet Barranin fil-23 ta' Marzu qed naħdmu nitkellmu issa fuq sanzjonijiet u miżuri ristrettivi llum. Tim tieqet Pariġi biex e, e, jiċċek e, jaħdem fuq dawn is sanzjonijiet li nħolqu fil-qata Istanbul. U importanti wkoll id-delegazzjoni tagħna tibqa' miftuħa f'Damaskus sakemm is-sitwazzjoni ta' sikurta tippermetti rridu nkunu mill-qrib biex nkunu viċin tal-popolazzjoni Sirjan. Il-poplu Sirjan talabna biex ma netilqux. Aħna din nilqaw wkoll il-persuni eh, diplomatiċi eh, u hemm eh, fost il-pajjiżi qed tipparteċipaw Spanja l-Italja, l-Belġju u l-Olanda. Hemm il-kwestjoni kritika wkoll dwar l-involviment tal-gruppi tal-oppożizzjoni fis-Sirja u l-Parlament ukoll għandu rwol importanti hawnhekk lantana huwa illi gruppi kollha ineħħu differenzi li għandhom bejnietom madmu biex ikun hemm koordinazzjoni iktar b'saħħitha u jaraw x'progress irid isir għax tranzizzjoni eh, tajba titkun inklusiva u demokratika għanda tkun tinkludi u koll viżjoni komuni għal futur tas Sirja fejn il-Sirjani kollha minn kwalunkwa eh, sfond ikunu trattati b'mod ugwali. Sur President, rridu namlu mill-aħjar li nistaw. Wasal iż-żmien il-President Assad issa eh, jaddi għall-azzjoni. Ringrazzjak eh, Nadi l-Onorevoli Sala Franca Sanchez. Grazie, Signora rappresentantoli, Signori. Palissa hemm loba tripla għaddejja, determinazzjoni tal-influenza bejn l-Iran u l-Arabja Sawdita, ir-rwol ħajkun moti l-Eġittu fil-kuntest kollu kemm kemmu tar-rebija arbija, kif ukoll il-vojt li hemm fil-kampanja elettorali fil-Nazzjonijiet Uniti li jridu eh, jitlu fiha Russja u Ċina U l-adozzjoni ta' din ir-riżoluzzjoni fil-Kunsil ta' Sigurtà ta' Nazzjonijiet Uniti iżda l-importanti huwa li l-vot fuq din ir-riżoluzzjoni jkun koerenti bl-attitudni li dawn il-pajjiżi qegħdin ikollhom quddiem is-sitwazzjoni maħluqa fil-Sirja. Iż il-modija diplomatika hija waħda ta' bil-mod li qed tagħti riżultati u għalhekk eh, eh, il-pajjiż qed ikompli jopprimi il-ċittadini tiegħu. U Dwar il-pjanta Kofi Annan, dak li huwa ċertu għal qed nibatu messaġġ doppju lill-komunità internazzjonali. Is-sura sadet nżommuh fil-seta, eh, fil-poter eh, biex nkotanjaw il-ħin. U il-Russja u ċina nafu jafu li jistaw jikomplu jmassakraw il-popolazzjoni u xorta waħda qed nuru li m'hemmx soluzzjoni fuq meta qasira ta' żmien għalhekk huwa importanti, Sinjura President, li nikkunsidraw dawn il-fatturi kollha l-azzjoni qed tisseħ fl-Unjoni Ewropea hija tajba u tagħmel faħħara dik li hija l-għajnuna umanitarja, l-mobilizzazzjoni tal-fondi tal-palmaqali ta' Sinjura Giorgeva, kif ukoll it-twettiq ta' din missjoni. Iżda bħalma qed jiena eh, li kont diplomatiku f'pajjiżi skont il-bażi ta' dan pjan ta' Kofi Annan, is-soluzzjoni tal-konflitt sfortunatament trid tibda eh, bil-President Assad ma tikkonkludi bil-ħruġ tiegħu. Grazzi. Slovonna dwie minuti eh, pani De Kaiser. Merci, Monsieur le Président. Grazie ħafna, President. L-Onorevoli Gomez u jina morna fil-frontiera bejn is-Sirja u l-Lebanon fil-bidu ta' dan ix-xar biex niltaqgħu eh, l-oppożizzjoni Sirjana illi il tilħaq Beirut u anka biex nippruvaw nifmu aħjar il-riskju ta' problemi fil-Lebanon minħabba il-problemi bejn xija il-Sunni u x-Xiti. il problemi biex xija il sunni u x xiti il xiti Ma nafx eżattament jekk għandix l-istampa ċara biżejjed wara taħdidiet li kellna ma żguri li wara dak li smajna nafu illi il-Sirja u huma inkwetati dwar xi gwerra ċivili u il-problema tal eh, eh, minħabba il-pajjiżi ġirin qegħdin jibżaw illi eh, l-revoluzzjoni tinstera illum minn idejhom. Kofjana huwa fil-fatt l-unika Eh, għan uh, illi għandhom barra l-gwerra ċivili din miexi soluzzjoni sodisfaċenti ma dik li qegħdin jgħidu eh, palissa ġifiri illi irrid ikun hemm il-pjanta għanan, pjanta anan u anka xi ħaġa aktar ġifiri illi l-possibilità eh, li fil-ġejjini jitneħħa il-President Assad kien hemm ukoll. E, diskussjoni dwar il-pjan ta' Anan ma' l-oppozizjoni ma' xorta għatem din il-biza ta' gwerra ċivili u problemi oħra mal pajjiżi bħal qatar u pajjiżi e, ġirin. E, barra minnek hemm ukoll problemi e, oħra e, li huma marbuta mal anka mal Eh, problemi soċjali ma problemi eh, mal-oppożizzjoni u kif qed eh, Inti però b'mod tajjeb huwa importanti ħafna illi jkun hemm l-Unjoni Ewropea preżenti hemmhekk il-mikrofonu tal-kalima eh, ġi maqtuħ mill-President għax baqet titkellem ħafna aktar mill-ħin eh, illi kella disponibli l-onorevoli eh, Ver Ofstat. Signora Ashton, inti tajt eh, diskors diplomatiku ħafna. Pero jkolli ngħidlek illi mm, jkolli ngħid li Sarkozy għandu raġun ma nasibx jana dan il-pjan għanan, jew li l-pjan qed jaħdem, jena raw inħarx li il-fatti, għassemmejt il-fatti inti kienem aktar minn ksur, aktar minn mit ksur mill-pjan ta' għanan. 50 ruħ inqatlu eh, l-biraħ, ma nafx kemm hemm persuni feruti l-lum stess fis serja Iġifiri, kif tista titkellem inti dwar il-pjan ta' għananna? Ma ġiex applikat da fil-prattika? Eh, minasat Assad. Li li għanna bżon huwa eh, xanna bżon xie eh, mijiet mijiet taqtili ħor qabel ma nkunu lessi li nifacċaw il-fat li l-pjantana mux qiegħed jaħdem Eh, qed naraw żieda kbira ta' tejl fis-Sirja. Issa din l-idea hi l-idea li npoġġu l-osservaturi mill-komunità internazzjonali qegħdin ngħidu li aħna ħanatu l-appoġġ, jiġifieri appoġġ nagħmlu 250 ruħa osservatur għandek bżonn eluf ta' parrat militari biex proteġijom il-daw, ma nafx kif inti tista' tpoġġi 250 osservatura eh, fil-post kemm għandek bżonn soldati u għalfejn għana namluwa din, namluwa biex niproteġu l-osservaturi tagħna minn flok il-persuni li qed jiġu attakkati minn eh, Bashar al-Assad. Ma naħsibx li dan huwa mod ta' kif għana nimxu il qoddim dak li rridu naraw Eh, Xe se nosservaw emmek l-affarijiet li tiġanafu nafu li l-pjan mux qed jaħdem li jasat qed jaqtal aktar joqtal aktar nis li mux qed iżom il-wedit tiegħu u qed ikompli biss eh, eh, jikser id-drittijiet tal-bniedem. Naħseb il-żmien għadda issa il wieħed josserva u li joqgħod jipproteġi l-osservaturi li rridu huwa irridu nħarsu l-ċittadini sirjani, kuruturi umanitarji, appoċċa l-oppozizjoni sirjana. Jekk nistgħu nagħmluha ma' sigurtà tal-Kunsil eh, eh, ta' Sigurtà tal-Ġus Mauda nagħmluha hekk, ma jekk ma nistgħux minħabba l-pożizzjoni ta' Ċina u tar rus lura nagħmluha mingħajr il-Kunsil ta' Sigurtà. Imma żgur illi hemm dan l-obbligu fuq il-komunità internazzjonali. Tista' tagħtina informazzjoni eh, fuq il-bastiment ta' Ġermaniż illi qed iwassal l-armi kien qed iwassal l-armi fis-Sirja u kien qed jikser l-embargo tal-armi eh, illi eh, li eh, hemm dan huwa importanti ħafna aktar mill-martel tiegħek hemmhekk is-sabbat fuq il-mejda meta nkunu qed titkellmu fuq kriż li hija daqshekk serja. Jekk tippermettili Sur Verhofstadt. Jina jidir li li il-liġijiet u regolamenti irridu inżommu maħħom. Issa jiddependi minn kif torganizza il-diskors tiegħek kellek tliet minuti fil-fatt inti. Sinjuri, issa ngħaddi l-kelma għal żewġ minuti li Signora Brantner. Ziza Olja viċi-presidenta tal-Kummissjoni, situazzjoni fis sirja għada tremenda u miex accettabli. Li ħaġa importanti ovvjament hija li nżomlu il-pressjoni li natu l-osservaturi elikotteri, aeroplani u nappoġġaw l-operizzazzjoni palma qalet is-Sinjura De Kaiser għaliex issa maħniex qed naraw ir-riżultati li nixtiequ. U għanna bżon nappoġġaw din eh, jopponu eh, loġistikament u politikament. Jiena naħseb li hemm riskju li ħan ispiċċaw eh, ma narawx il-bini tal-triq komuni. Irridu nagħmlu ċara li iż-żieda ta' refuġati irridu jiġu l-ħajjiet tagħhom irridu jiġu garantiti li jisparaw fuqhom minn kwalunkwe naħa mhijiex aċċettabbli. Minħa l-oħra hija dmir tagħna li ngħinu u nappoġġaw ir-refuġati f'dawn il-pajjiżi fejn qegħdin jaslu u għawet nistgħu nagħmlu ħafna aktar. Iżda rrid insemmi suġġett partikolari li huwa importanti. Irridu nitlu aktar e, fina nfusna, irridu naħdmu aktar biex nwaqfu t tixrit tad-dem, irridu nifurzaw l-embargo ta' stess tal-armi. U hemm żewġ incidenti fl-10 ta' jannar l-awtoritajiet ta' Ċipru permettaw il-docking u il-refueling ta' vapur russu li kellu ħafna tunnellati ta' armi għal asat u dan minn kell kienu jafu x'kien il-kienet il-merkanzija tagħhom. Iċ-Ċipriot ma jistawx jixtru l-lajnuna eh, finanzjarja ta' Russi billi jgħinu eh, fil-armament ta' Sirja. U issa jider li vapur ieħor u biddel il-korza u bħalissa llum ħadd ma jaffejnu. Din mhix aċċettabbli. Il-membri, stati membri ta' ġnus da għandhom id-dritt li eh, li iwet u din l-embargo. Jena nixtieq nitlob li jkun hemm investigazzjoni tar rwol ta' ċipru f'dan l-inċident. U sissa ma smaj xejn minn għandek. Din hija kwistjoni urġenti u għalhekk aħna nitolbuk eh, fitra miftuħa li tinvestigaw dan l-inċident kif ukoll li fl-aħħar tiżviluppaw eh, monitoraġġ u mekkaniżmu ta' supervizjoni tajjeb tal-sistemi ta' embargo. Jien issa ħanatik din litra b'mod personali u nistenna bil-ħerqa nisma' minn għandek, grazzi. Dikuj Wam za slovo. E, grazzi ħafna. Taċċetta blue card? Tajjeb, is-sur Kasolidis. Ija maħat ismani? Skużani, maħniex qegħdin biex nqogħdu neħdu ritratti ta' Mela, hu naqra il-headphones, il-pesa headphones ħalli tifhem il-blue card. Jiena kull ma naf huwa li s-sajf li għadda iċċipru battit battiet minn diżastru kbir kienet ikkonfiskat eh, eh, vapur mobbi bil isplussiv u kienem eh, dizastru kemm ekonomiku 13 persona mejta. U din il-verżjoni tal-gvern ċipriot huwa differenti, jina mandi lebda eżitazzjoni li nikkundanna l-gvern tiegħi stess jekk ir-rappreżentanta għolja li tinsab hawnhekk ta' mela ċara jekk kienx ksur tal-embargo jew le. Skużani, m'intix qed tistaqsi mistoqsija tiegħek. Jekk ma intix ħassaqsi mistoqsija mhux ħadkun blue card. Mikrofonu. Iva, grazzi. Intom tafu li għal-embargo tal-armi kif ġi adottat fil-mandat jgħid li ma tista' tipermetti xej assolutament li jkun hemm trasferiment tal-armi. Ovvjament dan jiddependi minn inti kif tiddefinixxi trasferiment, transitu. Iżda dak li kienet jiġri huwa li kien refueling. U inti tista' tgħid li dawn huma r-Russi ma jgħaddu minn Ċipru dak li qed nistaqsi huwa jekk hemmx investigazzjoni sabiex ikunu nafu eżattament x'inhuma d-dettalji x'huma l-fatti. U jina naħseb li dak li għanna bżon, għanna bżon ta' investigazzjoni, bat fl-ħar mill-ħar naraw xini realtà, xinu ma l-fatti reali. U jina naħseb li jiddependi minna pala Unjoni Ewropea li konna dil tip ta' investigazzjoni nkunu kredibli f'dan ir-reġun. Grazzi ħafna. U t-tini blue card. Minanti Surġi Gorgju. Fil-qosor. Jiena xtaqt li nsaqsi l-kollega tiegħi, Sur President. Aħna nixtieq nkunu nafu il-risposta għek it-tweġiba. Aħna nixtieq nkunu nafu jekk il-gvern Grek għandux permezz għal gvern tiegħu diġà bdiex il-proċedimenti kontra in-nies li kienu qegħdin jitrattaw ma' dak il-parti tal-popolazzjoni Sirjana li referejtu għalija u jiena ċert li il-gvern ċipru jridu jeżaminaw din il-kwistjoni wkoll. U taraf li ċertu affarijiet li huma parti mill-arranġament ta' sanar? Kif ukoll x'inhi l-informazzjoni addizzjonali li inti taħseb li hija neċessarja? sabiex ma nispiċċawx bis-sitwazzjoni li sibna eh, ruħna fija din id-darba, grazzi. Yes, thank Iva, grazzi. Aħna issa smajna li qed jittieħdu xi passi, iżda il-punt li qed nitkellem fuq li qed nisem bħalissa huwa li f'dak iż-żmien eh, kien hemm perjodu meta il-vapur kien fil-portu ma twaqqafx, jien dak li qed nikkritika minn lat politiku, kif jista' jkun hemm eh, vapur b'59 tunnellata ta' eh, armi jasal għal antasad nafu kif ħajntużaw, iva forsi issa hemm xi ħaġa li hija dejja, ma nafux eżattament x'inja in-natura preċiża x'ma kellix konferma fuq dan. Iżda jiena naħseb li tiddependi mill l unjoni Ewropea li ikollha din il-konverzazzjoni mal-Gvern ta' Ċipru u fl-aħħar mill-aħħar niskopru jekk fil-fatt x'sarx kull ma kellu jsir kieku aħjar. Imma rrid li din diskussjoni din l-investigazzjoni ssir. Ma nasibx nistgħu noqgħod sik ta' dwar dan, grazzi. Dziękuję wam za wasze odpowiedzi, a nyní przedawam slovo na jednu minutu panu Karimowi. Grazzi ħafna al minuta Sir Karim. Grazzi, Sir President, Signora Rappresentanto, li jiena napprezza il-klim jus tijak u eh, nifem u koll fiex tinsab inti għawnek, inti u zajt transizjoni demokratika mmexxija mill-Sirjani. Dan huwa għaklim li eh, kemm il-darba smajnieh dawn il-ġemat li għaddew fattu li aħna mhux se jkollna transizzjoni demokratika mmexxija mis-Sirjani mingħajr ingredjent essenzjali ġifieri oppożizzjoni maquda u koeziva. U dak li mhux qed jaslinna hija informazzjoni dwar dak li qed tagħmel komunità internazzjonali jew aħna bħala Unjoni Ewropea biex inġibu nikrejaw din il-bidla fondamentali li nixtiequ li naraw punt ieħor li xtaqt niddiskuti miegħek dwar l-attivisti online u l-mod kif il- reġim jgħat immexxi l-kampanja tiegħu permezz ta' eh, mezzi tekniċi avvanzati ħafna mirati ħafna biex identifikaw in-nies u jarrestawhom biex iwaqfuhom milli iwaslu l-messaġġ mal-bqija tad-dinja dwar l-atroċitajiet li qed iseħħu. Grazzi, issa għal-minuta Sur Belda. Grazzi, Sur President. Emżon li insibu soluzzjoni politika sfortunament ħafna mill-armi jaslu minn pajjiżi eh, ġirien. Eh, L-Ewropa tista' jkollha rwol biex tipprevjeni tieħu rwol pożittiv ukoll għaliex ħafna eh, mill-rappresentanti tal-ġnus ma' uda li jinsabu fil-post u ma' fil-fat ta' nazjonalità Ewropea. Fil-fat dawn jistaw fil-fat ħarsu il-frontiera il u jassu l-frontiera bejn is-Sirja u l-Ġordan Forsi nistaw namlu pressjoni fuq il-Konsil Nazzjonali tas Sirja għax l-Unjoni Ewropea ferħet li Sirja aċċettat il-pjan tal-paċi ta' Kofi Annan. Il-kellim li mis għal żewġ minuti. Sur President, memmebda dubju li l-Unjoni Ewropea u l-Parlament Ewropew ma jistawx iqodu bidejhom fuq zaqqom u jaraw dan il-massakru li qed isseħħ fost iċ-ċittadini ta' pajjiż ġar tagħna b'mod partikolari meta dan qed iseħħ mill-mexxejja ta' dawn il-pajjiżi. Imma naħseb ukoll illi għandna żommu f'moħħna ukoll żewġ punti biex konna bilanċ hawnhekk kemm minn dawn l-eluf ta' katavri jistaw jitpoġġew fil-keffa l-oħra tal-mizin sabiex dawn jibbilanċjaw ruħom mal-bilanċ illi wara uh, dan il-massakru se se tasal jitkelmu jitkellmu dwar uh, mijiet ta' eluf ta' persuni li mietu fl-Iraq, imma dan se jagħmel tajjeb għal dak li aħna qed nipprova nġibu noħolqu fl-Iraq jiġifieri demokrazija Se naraw demokrazija fis-Sirja wkoll. L-ideja hija issa li nesportaw l-istess modell fis-Sirja u jiena ngħid le m'għandniex nagħmlu hekk ma nistgħux. Ikonna il-pjan tas-Sur Anan jekk dan ma, ma jkunx implementat mingħajr aktar telfin tal-ħajja tan-nies. iridu naraw ukoll xogħol għandha s-Sirja f'dan ir-reġjun u għajew ma ninsewx l-appoċ li għetturi ċina li Sirja. Forse ma joġobniex dan imma dan rajniħ fil-Konsil tas sigurtà tal-ġnus Mauda. nix inkomplu nżidu mal-imwiet li diġa rajna fis sirja u l-ideja li aħna nesportaw l-armi lejn is-Sirja u x-xewqa tagħna li naraw l-implementazzjoni sħiħa tal-pjan annan għanna inwaqfu inwaqfu l-esportazzjoni tal-armi u nimplementaw il-pjan ta' Sur Annan. Il-kellim li miss, Signora Gomes. mill-żjara u ta' Sinjura De Kaiser f'dan ir-reġjun il-Tramuntana tal-Lebanon u l-kuntatti li kellna ma' rifuġġati Sirjani, eh, ikkonkludejt li hemm żewġ gwerer għaddejjin fuq il-katavri tal-Sirjani li inqatlu u l-oħra uh, fil-post propju bejn is sunis bl-appoġġ ta' Saudi u tal-Qatar kontra ix-Xijas li għandhom l-appoġġ ta' l-Iran li qed jappoġġa r-reġim ta' Assad. Hija ħaġa kera ħafna l-ipokrazija li qed naraw anki fost l-istati membri tagħna dawk li qed jitkellmu dwar kurutur umanitarju u huma qed jagħmlu xejn biex dan isir realtà. Dan għandu bżonn ta' sigurtà realtà, ta', sigurtà militari biex dan isir realtà fil-fatt. X'qed nitkellmu, qed nagħlabu hawnhekk logħba ta' uh, ipokrizija politika, anki l-embargoes li semmew dawn ukoll iridu jkunu ċarati fost stati membri tagħna u importanti li l-Unjoni Ewropea tappoġġa il-pjanta għannana li huwa l-uniku mezz biex twaqqaf din il-gwerra ċivili imma fl-istess ħin irridu namlu ċara xi ħaġa li ma tiżistix fil-pjan għannan imma irridu namlu ċara li Assad ma jistax jibqa fil-poter u hemm bżonn li jitressa qudiem il-qorti eh, biex iwieġeb għal dawn l-atroċitajiet illi wetta. Jien naħseb illi aħna rridu nappoġġaw dan il-pjan għannan. Anki eh, eh, biex inħarsu u nofru sigurtà l-osservaturi biex ikun jistaw jagħmlu xolo, Nappoġġaw li rifuġati mhux biss dawk fit-Turkija manki fil-Lebanon li jinsabu f'kondizzjonijiet diffiċli ħafna u bil popolazzjonijiet kollha hemmhekk u hemm bżonn li naħdmu mal-Oppożizzjoni Sirjana biex huma jaħdmu flimkien fuq pjattaforma demokratika. Grazzi ħafna għal minuta is-Sur Cressel Defle. Naħseb li għarru kaza dak li kellhom ibatu il-poplu il Sirjan Issa, dan il-pjan B ta' sura naqnu tajjeb bżejjed imma le għalix sakemma Bashar Assad jifhem li dan irrit jitlaq għaliex ma jistax ikun hemm paċi qabel ma jitla u sa dak it-tant Assad se jkompli joqtol li poplu tiegħu stess sakemm ikun eret u, eh, eradika l-oppożizzjoni tiegħu irridu jekk il-President jinterrompi hawnhekk għaliex eh, bżonn illi ikun hemm silenzju fil-Kamra. Dawk li qegħdin jippruvaw jinnegozjaw ma' surasat u eh, dawk li appoġġawh għandu jitħalla diżappuntat fil-fatt m'għandux jirnexxi l-pjan li qegħdin jippruvaw uh, ħadd ma jrid illi il-vjolenza tikber, ħadd ma jrid gwerra imma kemm se rridu noqogħdu bidejna fuq zaqna naraw dawn l-atroċitajiet. Eh, dan il-pjan ta', ta sitt punti mhux se jirnexxi u l-pjan li ħoradu ma feċċ il-fatt. Issa naddu għal proċedura catch DI u l-ewwel nagħti l-mikrofonu għal minuta lis-Sinjura Kretu. Grazzi, Sur President, Sinjura Rappresentantoli, il-pjan Anan kien l-aħħar sforz biex insolvu dan il-konflitt Sirjan b'mod paċifiku kif intqala hawnhekk iktar minn 11,000 persuna inqatlu ħafna elu foħra indarbu ġew arrestati bla ebda raġuni u kellhom jeżiljaw ruħhom l-sanzjonijiet kollha ma kellhom ebda effett u l-waqfin mill-ġliet fraġli eh, diġà safa fix-xejn u dan jura illi reġim ta' Assad mhuwiex imiexi eh, kif suppost mal-komunità internazzjonali jgħid dak li aħna rridu nisimgħu, jgħid illi jrid iwaqqaf il-vjolenza imma kompla saħħaħ ir-repressjoni għalkemm għadna ma sabniex soluzzjoni għandna l-istqarrija ta' Marzu ta' 21 li poġġa il- il-pjan Anan, dan il-pjan illi jiprovdi għal-ħelsin ta' priġunieri politiċi irrid jiġi rispettat u dejjem fil-preżenza tal-osservaturi tal-ġnus Mauda, is-Sur Tanok. Sur President, is-sitwazzjoni ta' drittijiet tal bniedem fis-Sirja sejra mill-ħażin għall-lar Rajna barlu mar nofsenar li l-setat tal-gvern qed jerġgħu jibbombardjaw il-żoni li qegħdin fl-idejn l-armata u qegħdin jiksru il-waqfin mill-ġlied minar ma jkollhom jiffaċċaw konsegwenzi jiena nitlob il-Sinjura Ashton biex tkompli saħaħ l-isforzi tal-Unjoni Ewropea biex tkompli tiġġielet biex l-osservaturi tal-Unjoni Ewropea jibdew bil-ħidma tagħhom b'mod urġenti s sur Assad jidher biċċar illi mandu ebda awtorità morali u ebda leġittimità biex ikun president fis-Sirja Skont il-ġnus maquda l-attakki tiegħu ħallew madwar 9,000 persuna ċivili u maqtula jew inkella midruba u jridu jkunu fil-fatt dawn il- dan il-gvern irrid jinżam responsabbli għal dan il-dan il-qtil u hemm bżonn ukoll li jkun hemm jiġu applikati sanzjonijiet malajr u eh, konsistenti. Mr. Paxka. Grazzi, President. Il-konflitti bejn il-partijiet konċernati għedin ikompli jihraxu. U il-ġliet ħalla bosta bosta vitmi ħafna minnom persuni ċivili. Kofi Annan irnexxielu jikkonvinċi il-partiti biex jaddottaw il-pjan tiegħu bbażat fuq sitt punti taħt il-patroċinju tal-ġnus Mauda. Dan jista' jwassal għal slim f'dan ir-reġun. Membri tal-missjonijiet ta' osservaturi jistaw imorru u jżuru partijiet differenti tal-pajjiż u josservaw jekk dan il-waqfim mill-ġliet u x'qed jiġi rispettat. il-prezenza tagħhom temporanja waħedha ma tistax twassal għal paċi kif nafu. Grazzi, Sur President. Il-rapporti li naraw fil-medja jamlu ċara li s-Sirja għanda 2300 missila ħafna minnom huma mimlijin gassijiet eh, valenużi li jistgħu jaslu fl-Ewropa fil-fattu. Dan jiena ħagġa perikoluża ħafna jekk ikun hemm vojt politiku għalhekk il-priorità u l-enija għandha tkun l-istabilizzazzjoni tas-sitwazzjoni. Il-lan għandu jkun illi naslu biex tinkiseb il-paċi f'dan ir-reġjun u ners u lejn reġim demokratiku u modern li jirrispetta drittijiet tal-minoritajiet tal u tal-insara. tal minoritajiet tal u tal insara tal u tal insara fost oħrajn. Irridu nizguraw u koll illi Turkija tamelek u koll. Il-Turkija edha tilqa dawn l-immigranti ma marridux illi dawn l-immigranti li morru li marru fit turkija li jitħlu fl-Europa b'mod illegali. Irridu naraw issa jekk it-Turkija issa tikkopera magħna kif suppost jew ix biss edha tisfrutta l-interessi ġeopolitiċi tagħha f'dan ir-reġjun Eh, bit-Turkija bħala pajjiż kandidat, aħna qegħdin fil-fatt eh, indaħlu fl-Unjoni Ewropea il-konflitti tal-pajjiżi ġirien ukoll. Grazzi, Signora Ġuba. Grazzi, Sur President. Ovvjament il-ċittadini il jridu iktar ġustizzja u iktar libertà u kien hemm ħafna oppożizzjoni għall gvern fis-Sirja u talba qawwija għal bidla ma dak li qed naraw mhijiex rivoluzzjoni u lanqas ma hi soppressjoni brutali ta' eh, irvel hija propju gwerra li qed tiġi finanzjata minn barra. Naraw merċenarji, li qed ikunu importati mit-Turkija, mill-Ġordan, mill-Qatar, Saudi Arabia eh, bil-armi li importati wkoll mill-Franza u mill-Istati Uniti. Dan mhux konflitt fis-Sirja imma eh, sforz imperialistiku biex ikun hemm intħil fil-affarijiet tagħhom il-żamma tal-paċi ti tissir taħt il-patroċinju tal-ġnus ma'uda u dan jista' jsir biss lek l-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea ma jeqfux jesportaw l-armi u ma jkomplux jagħtu eh, ebda appoġġ lil dawn inkella qed inkunu biss ipokriti. Is-Sur Melzer. Grazzi, Sur President. Il-Gvern u l-Oppożizzjoni qed jakkużaw il-xurxin għal ksur tal-waqfin mill-ġliet u nistgħu nassumu wkoll li kien hemm ksur ta' drittijiet tal-bniedem miż-żewġ naħat. L-implementazzjoni ta' dan il-pjan bażat fuq sitt punti se tkun diffiċli kemm jekk l-osservaturi uh, tal-Unjoni Ewropea jistgħu jagħmlu xogħolhom u jekk l-oppożizzjoni ix tistax ukoll Twaqqa' pożizzjoni fil-fatt. Huwa importanti illi nżidu il-pressjoni. L-ideja ta' zona fejn ma jistax ikun hemm titjir hija xi ħaġa li rridu naħsbu fuqha sew l-Unjoni Ewropea trid tippjana u tlesti ruħa għal l-era ta' wara Assad iridu jitalmu minn dak mill-izbalji li għamlu fl-Eġittu u fil-Libja. U issa nati il-mikrofonu l-Sinjura Ashton. Grazzi. Grazzi minn dak li smajna diġa nafu li hemm ħafna frustrazzjoni fost il-membri ta' din il-Kamra u din hija xi ħaġa illi jiena nismaħa kull darba li nitkellem ma' xi ħadd illi huwa interessat fl-atroċitajiet li qed isseħħu fis-Sirja. Jiena nixtieq nagħmel tliet punti biex nagħlaq dan id-dibattitu. L-ewwel net. Ovvjament huwa attrajenti ħafna emozjonalment u intuittivament illi nitkellmu dwar kuruturi fejn wieħed ikun mwennes imma rridu narfu illi eh, dak kollu li rridu namlu fis sirja irrid eh, isir fuq medda ta' 180 eh, elf kilometru, jiġifieri il-territorju huwa enormi u dak kollu illi jista jkollu x'jaqsam ma' militar illi jidħol biex jappoġġa il-ħidma tagħhom u ma qed jibżaw ħafna minnu rridu nisimgħu l-esperjenzi li huma għandhom barra minn hekk ftakru illi biex dak li rridu nagħmlu huwa enormi biex nagħmlu dan mingħajr l-għajnuna tal-Konsil tas-Sigurtà tal-Ġnus Maquda hija xi ħaġa prattikament impossibbli. Hija sfida enormi. Għalhekk huwa importanti ħafna illi nifmu xikunu qegħdin ngħidu meta aħna nitkellmu dwar dawn l-idejat jien mhux qed ngħid illi m'għandniex naċċettawhom imma rridu nifmu eżattament x'qegħdin ngħidu. Imbagħad il-ġnus maquda m'għandhomx embargo fuq l-armi għaliex ma setawx jaqblu fuq dan waqt il-Kunsil tas-Sigurtà aħna għandna arms embargo u l-Stati Uniti għandhom arms embargo wkoll u aħna qed naħdmu mal-gvern ta' Ċipru u tal-Ġermanja wkoll li qegħdin propju eżaminaw dil-kwistjoni issa. Jiena lesta illi ovvjament ngħaddi l-jom kull informazzjoni li għandi. Aħna qed nagħmlu dak kollu li hu possibbli u naħdmu mill-qrib kemm jista' jkun ma' kull minnu lest li jaħdem sabiex il-gruppi tal-oppożizzjoni jingħaqdu l-aħdar diskussjoni li kelli ma' Kofi Annan diskutejna dan kif nistaw naqduhom flimkien jew permezz ta' tip ta' eh, organizzazzjoni kappa jew xi xi pjan fuq il-mejda biex iwarbu differenzi li hemm bejnietom u jiftemu. Naf li f'Istanbul dan din kienet waħda mill-kwistjonijiet li kienu l-iktar jaħar u aħna qed inkomplu naħdmu magħhom niddiskutu magħhom mal-kollegi madwar id-dinja biex uh, biex naslu għal dan il-pjan għannan huwa il-punt fejn aħna irridu nikkonċentraw emmek em rizoluzzjoni tal-Kunsil tas sigurtà u ovvjament hemm ħafna problemi diġa fis-Sirja minħabba dan il-pjan u bil-waqfim mill-ġliet u jidher ċaru ukoll l-osservaturi u ma lesti li jibdew bil-ħidma tagħhom u rridu nappoġġawhom, rridu nagħmlu dak kollu li nistgħu biex dawn is-sitt punti jiġu implementati u namlu dak li talabna Kofi Annan, jiġifieri biex nappoġġaw bisħiħ u jiena ngħid minn hawnhekk illi nappoġġaw. Uh, ladies and gentlemen, the debate. Grazzi tassew sinjuri mela nagħlqu din dibattitu u l-votaw nhar il-ġimgħa f'nofsinhar. Il-punt li jmiss il-sitwazzjoni ġewwa l-Burma